parlamentari dan għanti li tiġi konfermat issa skont artiklu 27a tar regoli il-president tal eh, konferenza tal-presidenti ma kienx hemm aġġazzjonijiet biex ikun hemm rekomandazzjonijiet mutija minnaħa tal-Kumitat tal-Imko u il- Kumitat tal-Kummerċ Internazzjonali u dan skont latti delegati. Ir-rakkomandazzjoni ser titqis approvata sakemm ma jkunx hemm oġġezzjoni li titqajjem minn grupp politiku jew erbajn deputat fiħdan 24 sija. Inkella ir-rakkomandazzjoni ser titressa għal vot dawn ir-rakkomandazzjonijiet u it-test tagħhom tistgħu issibuhom disponibbli fuq Seance on Direct.